jekk m'għandkomx kummenti ser naġġornaw eh, l-aġenda u l-ewwel punt fuq l-aġenda huwa eh, rakkomandazzjoni għal tieni qari mis-sur Sikjerski fuq it-qassim tal-ikel lill-ifqar nies fil-Komunità Ewropea, fl-Unjoni Ewropea. Naddi l-mikrofonu lis sur eh, Sikjerski għal erba' minuti. Sur President, Kommissarju, Sinjuri, il-programm għad qassim tal-ikel l lif nies fl-Unjoni Ewropea eh, għandu storja twila. Beda fl-1987 meta l id iddeċieda illi jagħmel disponibbli il-prodotti tal-ikel lill-Istati membri bilan illi jgħin il-dawk li huma l-ifqar fil-komunità. Wara dan, wara sentejn, meta l-istokkijiet tal-prodotti tal-ikkel kienu qegħdin jien eh, jonqsu u sar possibbli dan tixġihom mis-swieq. Però imbat, daħlet il-politika agrikola u l-istokkijiet kienu qegħdin dejjem jonqsu. U għalhekk kellna namlu aktar ikel disponibbli fis-swieq. Id-deċiżjoni fuq ix-xiri ġiet riveduta mill-qorti tal-ġustizzja li ddeċidiet illi kienet tmur kontra il-bażi legali li ġiet ikkwotata u il-programm kellu jkun limitat għal prodotti li jkunu ġejjin minn stokkiet ta' intervenzjoni. Sa mill-2012 se jkollna biss 100 miljun euro eh, disponibbli għal dal-programm u mhux 500 miljun u għalhekk il-Parlament Ewropew kellu jieħu deċiżjoni u fis-7 ta' Lulju sena l-oħra appella l-Kunsill u l-Kummissjoni biex toħroġ b'soluzzjoni għal sentejn illi ġejjin u li ma jonqsux il-flus b'ammont daqshekk drastiku, rridu niftakru li fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni u l-pożizzjoni tal-Parlament kienet ma, ma kienx ġiet aċċettata mill-Kunsill. Il-Kummissjoni iddeċidiet illi toħroġ bi programm ieħor u li tibbażaħ fil-politika soċjali, però il-Kunsill għal darboħra ma qabilx ma dan l-abbozz. Kien biss matul il-Presidenza Pollakka li kien possibbli li jinneħħu dan l-imblokk fuq dan il-proġett u li nħaffu ftit il-pass. F'Diċembru tal-2011 kien hemm laqgħa ta' trialogu u l-Parlament u l-Kummissjoni aċċettaw il-proposta tal-Kunsell. Imbagħad il-Kumitat tagħna aċċetta r-riżultati ta' dan it-trialogu matul sessjoni f'Strasburgu. Il-Kumitat adotta dan l-abbozz u kollox ġi konfermat mill-Konsil. U dan seħ f'jannar fil-26 ta' jannar il-Parlament wera li qabel ma dak li ħareġ bih il-Konsil u deċidejna li dan niddiskutuh fil-plenarja. Il-pożizzjoni tindirizza kif il-programm għandu jiġi implementat f'din is-sena, f'sena twal u f'sena li ġejja l-ammont ta' 500 miljun euro ser jinżamm. Dan huwa ammont sostanzjali. Il-bażi legali tibqa' fiħdan il-pakk u l-emendi tagħna ġew aċċettati u l dan ifisser illi prodotti tal-ikel fl-Unjoni Ewropea jridu jintużaw l-ewwel. Il-parteċipazzjoni ta' finanzjament ukoll sar bil fuqu u hemm obbligu li ta' tqassim u juri kemm hemm parteċipazzjoni minn naħa tal-Unjoni u l-fatt illi l-maġġor parti ta' dan li kan jiġi mill-Unjoni Ewropea. Din hija kwistjoni ta' li najnu lil foqra u lil dawk mingħajr djar, speċjalment f'kundizzjonijiet ta', ta temp kif inhu bħalissa. Speċjalment ukoll fl-ifqar pajjiżi fejn hemm l-aktar bżonn ta' dan il-programm. Hemm 18 miljun ruħ fl-Unjoni Ewropea li jistgħu jibbenefikaw minn dan il-programm. Persuni mingħajr djar, l-anzjani, imma anke il-ġenituri waħedhom, il-ġenituri li jkunu waħedhom. In-numru ta' nies foqra kiber ukoll 10 miljun ruħ jgħixu taħt linja tal-faqar u 40 miljun oħra edin friskju li jaqgħu taħt linja tal-faqar. L-NGOs huma involuti biex jippruvaw jakkwistaw l anuna kollha li jistaw. Pero dan jurina l-għanna nieħdu azzjoni, għanna nagħmlu da kollu li nistaw biex nipreparaw l-bazi legali għal perjodu tal-bejn l-2014 u 2020. Grazzi ħafna issa għal kummissjoni Is-Sur Ċolox. Grazzi ħafna, President. Jena grad ħafna li rnexxina nsibu soluzzjoni għal pjan tal-2000 bejn l-2013 u l-2020 biex inkomplu b'dan il-programm. Nixtieq infakkar li wara aktar minn tliet snin ta' negozjati bejn l-istituzzjonijiet palma għal istur eh, Sjekjerski issa wasalna għal qbil li jipprovdi il-qafas finanzjarju għal dan il-perjodu. 2013 sa 2020 li ma kienx kopert b'deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja. Mhux għalfejn infakkarkom illi l-Unjoni Ewropea bħalissa għaddejja mill-lar żmien finanzjarju għal 20 ta' snin. U l-parti kbira ta' nis li għandhom bżonn u n-nis għandhom bżonn għajnuna, qed dejjem jikber. Irridu nkunu responsabbli għal dawn in-nies foqra, rrid nixtieq l-opportunità la darba fil-Parlament li l-MEPs hawnhekk numri parlamentari kienu involuti biex kompla dan il-programm u grazzi għall-appoċ ta'kom, għall-appoċ kontinwu ta'kom. Stajna nkomplu eh, naħdmu fuq dan il-programm anke huwa komplikat. Nixtieq nieħdu l-opportunità wkoll biex nirringrazzja l-Istati membri illi urrew solidarjetà biex wasalna għal soluzzjoni politika u anke il-Kummissjoni tixtieq tappoġġja r-riżultati interistituzzjonali u nappoġġaw ukoll il-pożizzjoni tal-Kunsill fuq il-qari ta' dan l-abbozz biex inkomplu dan il-programm sas-sena 2013 għamilna ħafna biex dan seta' jisseħ sa mill-bidu fl-2008 aħna ipproponejna bosta emendi għat test regolatorju biex nipruvaw nilħu x'kienu qed jippretendu l-istati membri. U anke biex eh, niraġixxu għat-talba mill-Parlament issa għandna maġġoranza li tappoġġja li jkomplu dan il-programm sal-2013. Għanna l-appoġġ ukoll politiku u għanna l-bazi legali li fuq nistaw nkomplu fidin is-sena sena 2012 u 2013 taħt l-umbrella tal-pak u għalek la darba l adottaw dan il-regolament aħna se nagħmlu dak kollu li nistaw biex niżguraw illi riżorsi kollha neċessarja għal dis-sena u s-sena d-dieħla eh, ikun jingħataw ma kemm jista' jkun. Grazzi ħafna sur kummissarju. Issa naddu għal kelima mill gruppi politiċi l-ewwel mill-PPE is-Sinjura Lubra. Grazzi, Sur President. Mela, intlaħaq bil. Aħna urejna l-opinjoni tagħna f'din istess plenarja u jiena da xejn inkwetata. Jiena kun grata illi l-Ewropej dis-sena u s-sena d-dihla se jkollhom xieklu grazzi għal dan il-programm eh, għajnuna eh, fikel. Iċ-ċittadini ma kienux jifmu kieku ma ma minna xejn biex inkomplu insostnu dan il-programm li tant nuwa neċessarju. Xorta waħda għatem 80 miljon ruħ Eh, miljun euro li għadna mhux qed nużaw. Nixtieq instaqsi fuq il-futur dan il-programm għalhekk inkwetata mill-sena 2014 kif ser inwaqfu lajnuna kollha lil dawn l-Ewropej li għandhom bżonn dan l-ikel. Ma naħsibx li huwa żmien adattat biex nagħmlu dan. Hemm tweġibiet nafu x'inhuma. Mela ejja nappellaw il-Kunsill li iġar responsabilta u li fl-MFF li ġej jizgura li dan il-programm jibqa' involut. Għax inkella se jkollna effett boomerang. Isna qed nitfaw xi ħaġa terġa' tiġi lura f'wiċċna din il-problema. Irridu nuru l-impen tagħna favur dan il-programm. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Sinjura Lubra, issa minnaħa ta' Soċjalisti u Demokratiċi għal minuta s-sur Kapulos Santos. Grazzi ħafna, sur President. Jena nishti nappoġġa il-rekomendazzjoni minn sur Sekirski u nilqa ukoll il-prezenza tal-Kommissarju Ċolos tal-li kien persistenti biex inkomplu nżommu dan il-livell ta' għajnuna fl-Ewropa. ħaġa li ma kienu jifmu l-Ewropej li kikun ħajnija ma nkunux nkunu solidali jekk naħħu din l-għajuna f'dan iż-żmien daqshekk diffiċli fi kriżi ekonomika. Għalkemm mhux l-istat membri kollha jappoġġjaw dan, naħseb li huwa possibbli li nżommu dan il-tip ta' appoġġ. ma, ma importanix taħt li ma umbrella sejjaqa, aħna li importana li se nżommu dan il-programm u li se jkollna din lajnuna disponibbli fl-Ewropa. Dan ifisser dan ifisser illi se jkun irnexxilna li bil-mod nibdew neqirdu l faqar mill-Ewropa. Issa min-naħa tal-liberali għal żewġ minuti minuti is-Sinjura Gulag. Grazzi, Sur President, il-Wana Nofsnar Tajab Kommissarju, grazzi ħafna tal appoġġ tiegħek. Jiena qiegħda hawnhekk. Grazzi għall appoġġ tagħkom. Eh, u rajna x'nistgħu niksbu bejn istituzzjonijiet jekk naħdmu flimkien. Għandi żewġ kommenti x'nixtieq nagħmel, mela l-ewwel net fisem il-grupp li ġielet il-faqar estrem li jiena ċermenti, il-ċerperson tiegħu eh, rigward is-sussidjarjetà u min u responsabbli għal xiex. Hemm kollegi fil-grupp tiegħi li għandhom viżjoni daqsxejn aktar ristretta ta' din il-konċett ta' sussidjarjetà minn kif nara jien. Forsi huma dawk il-pajjiż li għandhom aktar nisfoqra li jkunu responsabbli għal dawn in-nies, imma naħseb li ma naħsibx li tkun ideja tajba li n nies fi Brussel jimplementaw dawn il-miżuri ta' awsterità. u li u li n-nis fi bżon imbat iridu jgħinuhom fuq livell lokali. Issa fuq l-istrateġija 2020 fil-konklużjonijiet tal-Konsill zvijajna minn din l-istrateġija għax ma semmejna xejn fil-ġdida tagħna kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar. Naħseb il-kustjoni tal-ikel irridu narawa mill-lenti tal-pak Hemm però aspett soċjali wkoll meta niġu biex ngħinu lill-foqra. Ġifier apparti li parti mill-pak jridu naraw x'tip ta' ikkar qed nirċievu mill-pak u waħd qalli ma' prezz xi prezz qed għalih. Aħna ħankunu qed nagħmlu karità jew li jkollna pak li tiggarantixxi li jkun hemm ikel għal kulħadd. Għaliex din hija l-idea wara l-pak wara kollox, nispera li l-Kummissjoni forsi tista' taħseb b'mod aħjar u toħroġ b'eżempji konkreti kif nistgħu ngħinuhom. Grazzi ħafna Sinjura Gular issa min-naħa tal-grupp tal-ħodor u l-European Free Alliance minuta u nofs is-Sur Martin Hosling. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha illi kellhom rwol fil-kompromess. Irridu natu l-ikel lil dawn in-nies speċjalment fi żmien fejn hemm 17 miljun ruħ li qegħdin jużaw dan il-programm. Din hija kwistjoni ta' solidarjetà Ewropea, kwistjoni li l-Ewropa tagħti għajnuna lil dawn in-nies. Ma rridux nasbu biss fis-sentejn li ġejjin, però rridu wkoll niżviluppaw programm ġdid għal wara dawk is-sentejn. Wara dawk is-sentejn il-faqar mhux se jisparixxi, ma nistgħux mhux aċċettabbli illi ngħidu issa għandna daw sentejn koperti mela lesti. Irridu nagħmlu ġestjoni tajba tas surpluses li għandna u jrid ikollna l-aħjar sħobija bejn dawk li għandhom bżonn din għajnuna u l-bdewa biex nejnu lil dawk li qed jgħixu fil-faqar u dan jista' jsir biss jekk naħdmu b'mod konġunt mal-bdewa u ma' dawn in-nies fil-bżonn it-tnejn ma jridu jkunu involuti. Irridu nkomplu natu din l-għajnuna għaliex Jiena qed nara li l ġermania ma qed timblokka dan il-programm u li fil-qoddim se jkollna għajnuna biex inkomplu niżviluppaw aktar dan il-programm. Grazzi ħafna sur Housing issa għal konservattivi u reformisti sur eh, Nicholson. Grazzi ħafna President, nixtieq nifraħ l-istor Sikirski għal rapport tiegħu, kolli ngħid li dan ir-rapport mhix il-blura flok bil-qoddim. Dan joħodna lura fejn l-Ewropa kellha taħli dawn il-muntanji ta' butir u ikel ieħor. Dak li qed nitkellmu dwar llum hija politika soċjali u mhux politika agrikola. In-nies foqra u n-nies badjar kolli najt għandu jkun hemm mod aħjar kif nagħmlu dan u kif nindrizzaw din il-kwistjoni. Li nixtru u li nqasmu l-ikel jiswa l-flus, ġifir żgur li hemm mod aħjar kif nistgħu nindirizzaw din u nispera li l-Kummissjoni se tħares il qudiem l-istib mod ieħor kif tagħmel dan. mux u dawn in-nies li għandhom zonna għajnuna mhux biss għandhom zonna f'dan iż-żmien ta', kesħa imma dejjem u nispera li ħna nkunu dejjem hemmhekk biex nagħtuhom din it-tip ta' għajnuna. Grazzi ħafna Sur Nicholson issa għall-NGL għal minuta u nofs is-Sur Omar G. President, qed tolbuna nabolixxu il- programm tal-ikel fl-2014 għaliex fuq il-futur ma semmejtu xejn, mela sa ngħidu l-komunista illi hija tal-mistħija illi hemm din il-minorità stati membri rip il-Ġermanja illi qed jagħmlu dan l-imblok hija tal-mistħija illi qed nuru x'saret l-Unjoni Ewropea li nistagrifikaw is-solidarjetà. u li sirna konformisti. Il-proġett Ewropew issa qed iwassal biex qed iġiel lil foqra jibatu aktar. Qed meta jkun hemm kwistjoni ta' ta' nxamlu jdejna u nejnu u nagħmlu karità, indawru biex nannaħħa l-oħra. u wkoll issa il-gvern Ġermaniż mill-rati Ewropej u mill-imħalfin li qed jagħtuna baża legali li fuq għandha wiċċna meta naraw dawn il-problemi, din siret sitwazzjoni li insapportabbli għal grupp tagħna dan dan aktar se jwassal lin-nies biex ikomplu ma jemnux fl-Unjoni Ewropea. Grazzi s-sur Omarġi, issa għall li jefdi għal minuta s-sur Anju. Thank you. The program is introduced. Grazie, Sir President Il-tuħ tal-interventi, Iva. Il-programm se jieqaf u żgur li le. Il-Kommissjoni jidra li kollox għandu jibqa' dej, b b'mod legali biex nikwota l-Parlament Danis il-bażi legali hi waħda ħażina. U dan ir-rapport jagħmel referenza għal fatt li n-nies m'għandhomx biżejjed ikke, Il-pjanijiet ta' riformi tal-pak jiproponu miżuru l-ħajja tal-produzzjoni tal-ikel fl-Ewropa fossijiet fejn hemm produzzjoni għalja. Il-Kommissjoni biss ġan jiddispjaċini għal franċiżi. Anki fl-East Anglia hemm produzzjoni għolja il s'anda tonqos. Dawn iż-żoni ekoloġiċi 7% minnhom huma żoni tal-agrikoltura tisħin globali ta' 0.2 grad kull 10 kull 10 snin. Iżda misa mill-2000 jidher li għadna ma għaddu la xejn sa mill-1986 issa kellna l-iktar temperatura baxxa fuq il frazzet tiegħi. Meta ħaniraw il-verità kifini. yes, Mr. Anjo, perhaps the word Perhaps the word stupid is not, does not match exactly with Forsi inti użajt il-kelma stupidu u l-kelma stupidu ma tantx i loka hawnhekk. Ma tantx f'post hawnhekk fil-Parlament. Fisem l-Indipendenti l-Onorevoli Stojanov. Ah, Grazzi, Sor President, l-ewwel net. Nifraħ lill-Kummissjoni Ira li xferba xur mill-ħar smieħ solvew problema li kienet ila pendenti għal bosta snin dak li ntlaħa u sinjal pozittiv u ta' ma' rizoluzzjoni li adottajna iżda tiqfux għawn kommissjoni ila lix issa u għal-waqt il-periodu ta' kompromess huwa ta' inqas minn sentejn u fid-dawl ta' diffikultajiet li jifaċċa il-programm sa' minada il- l-suktar tal-twittija tiegħu għal dar periodu fost l-oħrajn infakkarkom il-Bulgarija u l-uniku pajjiż illi għadu mhuwiex involut fil-programm. Ira lex mhuwiex jirċievi xejn mill-programm Jekk joġobkom ħudu l-passi biex il-pajjiżi Ewropej kollha jsiru parteċipanti f'dan il-programm. Grazzi ħafna, Onorevoli Stojanov. Issa nagħtu għal kelliema individwali żewġ minuti. Herav Garcia. Grazzi, President. Lilien mit minn mit mit miljon persuna 43 minnhom illi m'għandhomx biżejjed jmeħdux biżejjed proteina mill-laħam, ġifieri darbtejn f'ġimgħa, dawk in-nies illi għandhom din id-diffikultà fl'ikel li jieħdu mhux qed jifaċċaw sitwazzjoni aħjar mill-li fil-mod għaliex għaddej minn kriżi u awsterità u mhux Xira li konna austerita u kol f'dan il-qasam ta' għajnuna fl-ikel edin nestendu l-għajnuna tal-ikel taħt kondizjonijiet mitluba mill-parlament fl-istess waqt ista donna edin naqtaw qalbna il-lix il-konsil għal tul ta' żmien daħlu riserva wara l-oħra għal din il-leġislazzjoni nemmen illi issa wasal iż-żmien illi nagħmlu reviżjoni tal-għajnuna tal-ikel għal wara l-2014. Il-Parlament Ewropew m'għandux joqgħod gallerija u jibqa' siqet fuq eh, kwistjoni bħal din irridu naħtfu l-opportunità ta' negozjati għall MFF li jmessa sabiex inkun nistgħu nesprimu l-opinjoni tagħna u sabiex inkunu nistaw u kol inmexxu sabiex nilqu ftejn bejn il-Parlament u l-Konsil sabiex jirnexxinna inħarsu din lajnuna tal-ikel lill lifqar u l-iktar batuti il-banek tal-ikel irxilam jagħmlu ħidma mill laqwa Dan ma jkunx possibbli li kieku smajna minn ċerta gvernijiet egoisti fil-Konsil b'dan il-sforz ċkejken n-nixina nizguraw il-pak timxi l-qoddim. Minuto la senjora. Grazzi l-signora Herant. Issa għal minuta s-signora Sarbu. Grazzi li grazzi lil dawk kollha involuti f'dan l-isforzi kollha li saru sabiex jintlaħaq kompromess fuq il-programm fl-Unjoni Ewropea il-faqar edha tkompli tikber u bosta u bosta ma jistaw xiklu ikel sħun ta' kuljum. Hemm miljuni illi benefikaw mill-għajnuna illi tingħata bih dan il-programm pek neħtieġu finanzjament għal mill-budget nazzjonali għal il-kriżi ekonomika kienet tkun kien ikollha impatt mill-lar fuq programm bħal dak tal-għajnuna tal-ikel u rridu niskuraw finanzjament anki għal wara l-2013. Jiena inkwetata ferm dwar l-istqarrijiet tal-Ġermanja u ta' Franza dwar il-waqfien ta' programmi bħal dan l-aċċess għall-ikel u dritt fundamentali, speċjalment waqt kriżi ekonomika u finanzjarja. Għanna dmir lejn l-ifqar ċittadini bekk irridu nejnu lil dawk li ma jistgħu xejnu lilhom infushom u bekk l-Unjoni Ewropea teħtieġ turi lis solidarjetà mhijiex biss prinċipju li tidher f'xi dokumenti. Grazzi, onorevoli Sarbu, għal minuta u nofs, l-onorevoli Ljum. Grazzi, President, Kommissarju. Palma kienaw diġa minn saħaq dan il-program wasal f'waqt meta kienem montanja ta' butir u għadajjar ta' l-ħalib dan madux il-kas irridu nikkonsidraw il-bidliet fil- realtà u nifmu illi dan il-programm għandu xieqa taħt il-pakk iżda taħt il-politika soċjali. Jiena nemmen illi l-MFF ta' wara l-2014 hekk kif propost i ħjar aħjar soluzzjoni għal medda twila Iżda d-diffikultajiet qegħdin nifaċċaw illum għal budget ta' sena dieħla dan il-programm mhuwiex sostenibbli u jiena nappoġġa il-kompromess li nstab bejn is-soluzzjonijiet tal-votazzjoni għadha jekk ma naċċettawx din dan il-kompromess temporanju, is-sitwazzjoni ħatkun waħda ċara Il-ħajkon ħajkonna tnaqqis minn 500 miljon għal 130 miljon u bosta miljoni ta' fuq la ma jirċevux f'dawn l-20 stat lajnuna meħtieġa, dan ma nistawx narawh fil- seklu 21 fi żmien ta' kriżi bħal dik li qegħdin niffaċċaw. Nittama li dan jiġi rifless għada fil-votazzjoni. U importanti li nisħu wkoll illi dan il-ftej m'għandux ikun bażi għal wara l-2013. Għadda sejrin nivvotaw biss għal soluzzjoni ta' tranzizzjoni biex jirnexxinna naħdmu għal medda qasira u mhijiex soluzzjoni għal medda twila rridu nsibu bażi b'saħħitha għal ġejjini tal-programm u jien antenni mill-ġdid is-sejħa tiegħi biex dan jiġi trasferit tal-politika soċjali għal ġejjini. Grazzi. Tia Sir Lion, tia la palabra por minuto y e medio la signora Għal minuta u nofs l-Onorevoli Connellison. President, tassew kontenta illi intlaħħaq kompromess kompromess illi solvi problema taħraq bil-kontribut anki tal-gvern tal-Olanda kważi 18 miljon ta' dawn l-ifqar issa jista' ikollhom xi ħaġa sħuna xieklu ta' kuljum iżda kemm il-bank tal-ikel nistgħu nappoġġaw biex dawn ikunu indipendenti u jkun jistgħu jaħdmu b'dan il-mod. Aħna irdu noqogħdu attenti xib tajnuna natu. Il-programm jibqa' dej għal sentejn oħra ġala darba jintem fl-2014 iżda jekk inċertazza ser tibqa' għaddejja, ħarġu nsibruħna fl-istess sitwazzjoni tal-lum, fl-istess sitwazzjoni li sibna ruħna fiha f'Diċembru, panek tal kien dipendenti u nies li ma jkollhomx biżejjed ċiklu ħan irridu naħdmu sabiex naċċertaw ruħna illi l-panek tal-ikel ikunu dipendenti ejjentom l-istrumenti sabiex huma jirnexxilhom jiġbru l-ikel kollhom l-infrastrutturi meħtieġa, computers, vetturi kapaċitajiet ta' skambju ma' banek tal-ikal oħrajn, kampanji ta' promozzjoni, ejja naċċertaw ruħna li dawn ikunu indipendenti illa li dawn l-aspetti kollha huma meħtieġa biex ikun hemm ċerezza l-perjodu tal-ġejjin nittama li l-kollegi tiegħi jaħdmu biex nigarantixxu li dan ikun jista' jseħħ. Grazzi l-mikrofonu issa għandek eh, mistoqsi għandek blue card taċċetta Iva. Eh, l onorevoli Tarabella. Nixxie għamil sosjali l onorevoli Jan għal periodu ta' wara l-2013 rridu dan il-programm inqedduħ fil-politika soċjali. Stati membri huma responsabbli għal politika soċjali u bil-vot ta' six-pack fis situazzjoni attwali ser ikun impossibbli għal istati membri li kollhom politika soċjali l-ċertu ħaddiema fih dan il kummissjoni qalu ma jistgħux iżidu n-nefqa fil-qasam soċjali. Għaliex palissa qed inaqsu biss mill-budget għal stant l-istati membri se jkollhom jaħdmu għal rashom se jkollhom il-mezzi dan li tixtieq int jew trid li nagħmlu fuq livell soċjali fil-budget Ewropew tal-Fond Soċjali u nirringrazzjak bil-qudiem ta' tweġiba tiegħek. Onorevoli Lion, issa tweġiba. Grazzi, onorevoli Tarabella, nippreferi preferi illi taqa taħt l-istati membri, iżda nifhem li dan mhux se jiġri u għadastant nappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni li nkonna dan fuq livell Ewropew bil-bażi legali tal-politika soċjali u mhux dik tal-politika agrikola. Ok, ċera eh, palabra por Grazzi, issa għandek il-mikrofon għal-minut eh, l-onorevoli Wojciechowski. Dziękuję panie przewodniczący. Grazzi, President. Nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Sikjerski għal rapport eċċellenti tiegħu. Minnaħa l-waħda il-faqar jgħat jizdiet fi dan l-Unjoni Ewropea u jider bitċar illi f'din ix-xitwa 600 persuna mietu bil-bart. Iżda iva m'għandniex surplus ta' ikel iżda għandna problema biex immexxu il-likel. Dan huwa proċess li ma jistax jitwaqqaf u fil-Polonja miex iżmielu. Nifhem anki it tħassib għal wara l-2013 nappoġġa lil l-Onorevoli Nicholson illi qal illi għandu jiġi finanzjat taħt il-politika soċjali u mhux dik agrikola għal raġuni illi il-pak għanda mir differenti irridu nħarsu il-produzzjoni tal-ikel u nizguraw is-sigurta tal-ikel. Iżda il-programm finanzarjon. għandu jinżam. Grazzi l-Sur Wojcikowski għal minuta is signora Zuber. Brigad, Signor President. Grazzi ħafna, President. L-aħħar informazzjoni mill-Eurostat għal-2010 u rrit situazzjoni fir rigward tal-faqar sużjoni soċjali. Bosta tfal, kwarta tfal u bosta xjuħ u kol edin kważi fix-xifer tal-faqar għadastant bosta u bosta Ewropej u il-figura sejra tkompli tikber minħabba miżuri tal-austerità, minħabba pagi iktar baxxi, minħabba żieda fil-qatt, minħabba tnaqis fil-benefiċċji soċjali. F'dan l-isfond huwa iktar importanti illi tkompli jistok tal-programm ta' tal-likel sabiex ikel sabiex l ikel jasal għall-iktar fil-bżon u dawk li jiddependu minn din l-għajnuna tal-ikel u dawk li saru dipendenti ma ja minn din l-għajnuna ma jaqawx fil-faqar tal-ikel. Irridu morru li l-in minn dan il-periodu ta' finanzjament għal dak tal-2014 u 2020 ħtieġu l-istess livell, l-istess eh, finanzjament ta' 500 miljon euro fis-sena l-Ewropa kollha. Grazzi, Sinjora Zuber. Issa għal minuta l-onorevoli Skotta. Grazzi President, eżis kollegi Kommissarju, prezzijiet raġonevoli, stabilizzazzjoni ta' swieq u appoġġ tal-iktar fil-bżonn huma fost il-mili ta' tqassim ta' l-għajnuni tal-ikel. L-istituzzjonijiet bħal awtoritajiet nazzjonali saħqu fuq l-għajnuna tagħhom permezz tal-Baġit Ewropew banki permess tal-kofinanzjament minnaħa tal-istati membri sħana u kol fuq il-banek tal-ikel rajna rapport tal-Onorevoli Karoni fejn u kol saħa fuq il-nuqqas taċċess tal-ikel għall-iktar fil-bson. Dawn is-suġġetti huma l kol marbuta fl-imkien permess ta' tnaqqis tal-ħela, ifisser ukoll li tkun qed tgħin l-iktar fil-bżonn inizjattivi lokali favur l-iktar fil-bżonn huma bosta insemmi l-ġbir tal-ikel illi għandhom jisibu post ikbar fiħdan dan il-programm li ħan votaw għalieħa. Tajjeb illi norganizzaw unħol u network għal dawk li xtuq jgħinu zda ma jistaw xifmu kif. Nirringrazzja lil daw kollha illi fuq bażi ta' kuljum jaħdmu fuq għal dan il-għan. Grazzi ħafna, Onorevoli Skotta għal żewġ minuti onorevoli Nikolescu. Grazie ħafna, Sur President, Sur Kommissarju. nix biss nisqu favur dan il-programm tal ikella l-iktar fil-bżon, iżda nisqu il-janki jekk dan wasal fl-aħħar minuta, dan huwa tassew importanti u nifacċaw bosta diffikultajiet għal 25 sena dan huwa programm illi wara li huwa wieħed effiċjenti għall iktar fil-bżonn bosta fl-Ewropa benefikaw minn din il tal kalb dawn l-aħħar snin. Jiena wieħed jiena ngħix wieħed mill-iktar pajjiżi li n-nies jeħtieġu din l-għajnuna. Neħtieġu solidarjetà u nixtieq Nirringrazzja l-rapporter għal-ħidma li għamel. Iġifiri għal wara l-2013 għandu jkonna bażi legali b'saħħitha u naqbel iva mal-Kummissjoni li dan huwa bidu xira imbagħad irdu naħsbu wkoll illi wieħed kull erba' minnis nies jistgħu jiġu bżonn dan fil-ġejjini. Fl-modi l għajnuna tal-ikel fl-Istati Uniti kella budget ta' 80 miljon dollaru, iżda 40 miljon. Ġifiri, wieħed minn kull tmien Amerikani benefikaw minn dan il-programm. Hija kuxjoni ta' proattività tkabbir u innovazzjoni għal-ġejjini u jiena ċert, bla ebda dubju li jekk insibu soluzzjonijiet ċir għal dan nistgħu inwaslu anki għal tkabbir ekonomiku. Il-programm tajnuna l-ikel issa li jaħdem għal 25 sena u jibqa' emmek għall-iktar nis fil-bżon. Grazzi onorevoli Nikolescu. Issa għal-minuta Nistur De Castro. Grazzi, Sur President. Sur President, Komissarju, Sis Kollegi, bi pjaċir kbira ta' nivvotaw għal rekomandazzjoni ta' t-tini għari għat għassim tal-likel l-iktar nis fil-bżon dan l-Unjoni Ewropea illi fiħu kol l-istruktar ta' dan il-program għal 2013 wara dawn il-bosta xur u bl-impen tal-bosta li nixtieq ringrazzja fostom il-rapporter viċi president Sikjereski u anke l-Kummissarju Ċolox irnexxinna nilħu dan ir-riżultat stant importanti li jippermetti illi ma nħalluhomx wieħedhom lil dawn il-18 miljon nis fil-bżon fl-Unjoni Ewropea. Għall-isuktar tal-programm anki għal-wara l-2013 l-inizjattiva sana sejra tkompli. Aħna kontenta u ruħna bil-vot ta' għada sur President. F'konformità ma' sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja l-Ewropa trid tkompli anke fil-ġejjini l lajnuna taħħal l-iktar fil-bżonn fis-soċjetà tagħna, speċjalment f'dan il-f'dan il-moment ta' kriżi ekonomika ħarxa. Grazzi ekonomika, Sur De Castro, issa għal-minuta il-Sur Awards. Grazzi nirin, grazzi l-rapporter l ħidma eccellenti tijaw u tal-li għagġiċa d-dastat ta' malaj biex l ngo u l-organizzazzjoni ta' karità u l-Unjoni Ewropea kun jistaw jistriħu fuq dan il-program tal-li kalla l-iktar nis fil-bżon u dan jissokta anke l-2012-2013 tlabt l-nis għaw nifżin il-kamra biex jużaw il-sens komun tagħhom u biex jifmu li d-dinja tassew skema bżon jużaw għandat kompeti sokta. 13 miljon persuna jiddependu minn din l-iskema u dawn mhux se jsibu alternattiva għaliha sentejn oħra n-nies li nkomplu jistiedu minħabba daw fid-daw ta' din is-sitwazzjoni ekonomika. Irridu naraw li dawn ikollhom aċċess għall-ikel. Nifhem li hemm min u kontra minħabba l-okazzjoni budgetarji sussidjarjetà u minħabba duplikazzjoni ma' kompetenzi nazzjonali. Dinja retorika biss l għaliex hemm 43 miljun persuna li huma fir-riskju tal-faqar għalfej ninwaqfu din lajnuna minħabba oġezzjonijiet ideoloġiċi. U dan il-flus li wassal għal riżultati konkreti. L-iskema sejra tejn il-dawk illi ma jistawx jitimaw l-lom infusom u l-rabatom. Grazzi. Palabra por un minuto la signora Deli. Grazzi ħafna għal minuta il-signora Deli. Grazzi ħafna, Kummissarju, iktar minn 43 miljon Ewropo għandhom diffikultajiet sabiex jitimaw lilhom infushom. Għalhekk vera tqawwili ħafna qalbi li dan il-programm se jitkompla sal-2014. l fqar persuni se jikomplu jisibu l-appoġġ li għandhom bżonn permezz ta' dawn l-assoċjazzjonijiet hemm iktar u iktar persuni li qed japplikaw. Imma Wara l-2014, x'se jiġri il-weda li naqtaw il-faqar bi kwart fl-Unjoni Ewropea sal-2020 dan huwa klim fil-vojt jekk aħna ma jkollniex ir-riżorsi sabiex nilħuħ dan lan għalhekk dan il-programm irrid nagħmluh aħna irridu nagħmluh permanenti bħala parti mill-politika ta' koeżjoni hemm stati membri li vera għandhom bżonna din lajnuna għandhom jirċevuha imma jrid ikun hemm kundizzjonijiet irrid ikollna aħna budget biżejjed ħalli bekk ħadd ma jibqa' lura. Eh, kwestjoni ta' solidarjetà bejn iċ-ċittadini tal-Ewropa sabiex nagħlaq l-ifqar fl-Ewropa huma intitolati li jkollhom dieta bilanċjata u favur is-saħħaħ u dawn l-affarijiet biss se jgħinuhom jiksbu dan fil-futur. Grazzi ħafna Sinjura Deli, issa għal minuta is-Sinjura Gerling. Grazzi ħafna President. Id-disponibilità ta' ikel għal kulħadd bla dubju ta' xej ħaġa importanti f'kull soċjetà ċivilizzata mandi lebda diffikultà b'dak il-punt. Id-diffikultà tiegħi b'din il-proposta li il-ħsieb li tweġiba adegwata fondi ta' 500 miljun euro. U Jiena naħseb li jrid ikun amministrazzjoni effiċjenti it-komplija ta' dan il-programm għal 25 sena mhux prova ta' suċċess imma prova tal-kultura ta' dipendenza li għanna inwaqfu. Permezz ta' tkomplija ta' din l-iskema ek taħt eh, din l-ideja ta' solidarieta muwet namlu xejn sabiex nixprunaw industrija tal-ikel effiċjenti ma naħsibx u ma nistax nara il-għala mannix aħna nisfidaw dan il-kunċett. Grazzi ħafna Sinjura Gerling, issa għal minuta is-Sur Ċemanski. Pani Przewodniczący, <clears throat> roz... President, Iva, em, iktar u iktar persuni li għandhom bżon lajnuna fi forma tal-ikel u ħafna hemm qabża kbira bejn in-nies sinjuri u l-foqra imma din id-differenza bejn il-livelli differenti tas-soċjetà naħseb li għanna nsolvuha u għanna nifukaw fuq l-insibu l-aħjar jew il-metodu il-xira. Dan il-programm mux se jieġi minn flok lajnuna li jettinata fuq il-level nazjonali, anzi dawn irridu jimxu id fit. Dinja prova ta' solidarieta solidarieta li l-bazi tal-funzjonament eh, tal-Unjoni Ewropea rridu nippruvaw aħna li l taw il-faqar imma ma nistawx aħna nikdbu lilna nfusna u najdu li se nkunu nistaw nsolvu l-affarijiet immedjatament. Aħna għandna bżonn niftakru li l-organizzazzjonijiet li jagħtu l-karità jagħmlu ħafna minn dan ix-xogħol huma stess huma ma jitolbux għajnuna mill-istituzzjonijiet jippruvaw jaħdmu għal rasom. Grazzi ħafna sur Szymanski issa l-minuta u noft is-Sinjura Klass. Grazzi ħafna 18 miljun Ewropew qed ibatu il-ġuħu u jiserħu fuq l tal-ikel. Imma dan ma jistax ikun il-kas l-Ewropa hemm ħafna ikel żejjed speċjalment minħabba il-pak ta' ħafna snin ilu issa għamilna riforma tal-pak imma il-ġuħ għadu hemmhekk. U din is-soluzzjoni tranzizzjonali se tagħti tweġiba biss sal-aħħar tal-2013 imbagħad wara rridu niċċaraw is-setat u l-kompetenzi il-pak m'għandux ikun hemmhekk sabiex tipprovdi l-għajnuna soċjali trid tkun ħidma vera importanti ta' kull stat membru li jaċċerta li li kellet jingħata lil kulħadd imma inti ma tistax teskludi s-solidarjetà Ewropeja programmi ta' appoġġ għandhom bżonn jiġu implementati fuq livell nazzjonali, rridu naċċertaw li dawn jibqgħu sostenibbli. Ma dawk l-iktar li huma fil-bżonn dawn għandna ennejn u fuq medda twila ta' żmien. Forsi inti tista' titħaddet mal-istati membri involuti ħalli bekk nistgħu noħorġu bi soluzzjoni flimkien ħalli bekk nifukaw fuq il-ġuħ nelbu l-problema tal-ġuħ mela mbagħad dwar l-ikel li jintrema għal-kemm ikun tajjeb irridu aħna naħdmu fuq din il-kustjoni għalli ma jkunx hemm ħela irridu aħna nipromuovu l-approċċ tajjeb terz ta' adulti li issa ma jistawx isajru le mhux xi ħaġa li ġiblek għajnejk wara widnejk. Ġifiri l-problema kemm ekonomika kif ukoll soċjali. Grazzi ħafna Sinjura Klass issa Sur Tarabella. Grazzi ħafna. Sur Tarabella, sekonda, hu paċenzja. Mrs. Um, um, Klass, Mr. Enna. Signora Klass, Sur Enner għandu blue card taċċettanti din il-karta l-blu, Iva. Mikrofonu għal-kellim. Mela jiena u nisma il-kollega tiegħi jekk fimta sewwa qed tgħid li hemm min ma jistax isajjar u qed jaħli l-ikel u li nies m'għandhom xikel ma nistgħux aħna nitma'wa, imma inti jekk m'għandekx biżejjed flus biex tixtri jew tagħmel xirja. X'ħa tagħmel, Sinjura Klas, iva ma' xorta waħda tajjeb li inti tkun taf eh, kif ħassajjar kif ħatuża l-ingredienti bażiċi. Din għandha tagħmel parti mill-edukazzjoni ħalli bekk jiġifieri nies jkunu jistgħu jsajru patata u jew karrotta u dan se jgħin jitnaqqas il-faqar u l-malnutrizzjoni fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi, Klas. Eh, Grazzi ħafna Sinjura Klasi, sa nixtieq nadim il-mikrofon is-sur tal-Ebella. Grazzi, jiena mhux eh, not ngħidilkom kif ħassajru hawnhekk imma jiena Pere dispeċini li qed ikollna dan id-dibattitu. Aħna qed nitkellmu dwar 500 miljun euro li diġa għandna fil-budget imma dawn il-fondi setgħu jintefqu mod ieħor. Imma kien hemm deċiżjoni mill-qorti tal-ġustizzja aħilsa qed nippruvaw aħna nejnu lill-Ewropej jiena vera napprezzja li l-Kummissarju tipprova jsalva dan il-flus qed nitkellmu dwar mijiet ta' biljuni ta' euro sabiex eh, nsalvaw e, il-banek imma laqas għandna flus flus sabiex nitimmaw li fqar nies jiena nixtieq nifraħ li rapporter il-kummissarju daw kollha li kontribwixxew sabiex dan il-programm jitkompla sal-2013 imma il-ġlida se tibda għada ġlida sabiex imbagħad il-programm jitkompla wara l-2013. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Tarabella. Donu Sur Paxis mxrija tawnek maħna għalek senna di l-mikrofonu għal minuta l-Sinjura Toja. Jina eh, kontenta li eh, sibna aħna soluzzjoni għal din il-periodu transitorju ma nistama li nkunu nistaw nsibu soluzzjoni aħħarija saħli bekk ikolna tweġiba stabli definitiva ta' mal-rajr u il l-ifqar l lifqar il-ġodda iva dawn qed jitkatru fl-Ewropa hemm popolazzjonijiet ġodda li qabel kienu jistgħu jgħixu mingħajr problemi, issa dawn għandhom il-problemi qed nitkellmu pereżempju dwar il-nisa weħedhom bitfall u gruppi oħrajn u din l-Ewropa ċivili b'xorta waħda għanda problema tal-nis li batu l-ġuħ. Irridu nibqaw motivati imma jem kollegi li jati għajdu li l-ewel natu npoġu responsabilta fuq l-istati membri n-organizzaw programmi edukattivi imma jiena naħseb għandna bżonn naħdmu bil-kontra u hemm Ewropa imma li qed titlob lil din l-awla hemm żgħażagħ, gruppi volontari u oħrajn li qed jitolbu iktar solidarjetà u aħna naħdmu lejn dan il-lan. Grazzi ħafna nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lis-sinjur Tabajdi. Grazzi ħafna. membri onorevoli, Iva, vera xorti tajba li l-ifqar ma jistawx issegwu dan id-dibattitu għax jekk iva se jibodu l-istituzzjonijiet u l-parlament iktar mill-minissa. Nixtieq nerġa' ngħidilkom li s-sitwazzjoni l għada fis-settur agrikolu tagħna ma tanxi waħda tajba iva qed nitkellmu dwar prestiġu għal bdiewa tagħna imma dana mhux sejjien il-prestiġju tagħhom jekk aħna se nippruvaw nisseparaw il-politika soċjali u agrikola fid-dibattiti tagħna. Taħt l-ewwel pilastru hemm ħafna aspetti soċjali u aspetti ta' sistema tas sigurtà soċjali dawk li qed l-ġuq mhux interessati minn fej se jirċivu l-għajnuna. Huma l-importanti għalihom li jirċivu il-flus, ġifiri inti trid tgħin lil dawn in-nies. Grazzi ħafna, Sinjura Blinke Ċevuċe. Grazzi ħafna President, jina ferm kontenta li jirna xilna aħna naslu għal soluzzjoni ta' kompromess li se nkunu nistgħu aħna napprovaw u li se tippermettilna napprovaw dan il-programm għal sentejn li ġejjin għalek li fqar fl-Europa se jibbenefikaw importanti li dan il-500 miljon euro ġejjin 100% mill-budget tal-Unjoni Ewropea u jiena nappoġġa l-ideja li dawn il-fondi rridu jintużaw għal prodotti li huma pro prodotti fl-Unjoni Ewropea u mhux barra mill-Unjoni. Importanti li aħna nżommu l-istess livell ta' għajnuna issa speċjalment waqt din il-kriżi ekonomika għax in numru tal nies foqra żiet hawnhekk. Aħna iva nistgħu nifmu li kien kifetilkom kien hemm żieda u mhux naqis ta' nies foqra ma nistawx aħna ninjoraw il-poplu tagħna, ma nistawx nabbandunaw l-anijiet tagħna. Inqata l-mikrofonu tal-kellima. Grazzi ħafna issa għal-minuta is-Sinjura Grelier. Iva, aħna ovvjament rridu nilqaw il-fat li ek fl-aħħar l-istati membri xilom jiksbu ftejim sabiex jaċċertaw li dan il-programm ikollu futur. Dan waftejim importanti ħafna għal miljuni ta' Ewropej, speċjalment fid-dawl tal-kriżi, imma dan mhux biżejjed. Aħna suppost s naħu jew mhux se jkun hemm iktar pajjiżi eh, mhux favorevoli sal-2014 imma rridu aħna niddefendu nħarsu l-paċi l-prosperità eh, fil-Europa imma dritt tal dinjità u kolla xid dinjità l-opposta umiljazzjoni. Inqata l-mikrofonu tal-kellima. Il-President qed jitlob lis sinjura Grelliet titkellem iktar bil-mod iktar bil-mod. Iva, kontet najt, se niprofa jiena kontet najt li d-dinjeta dritt fundamentali fl-Unjoni Ewropea u il-kontra ta' umiljazzjoni. Għalek jiena nħares lejn il-Gregi u l-fat li ċittadin Ewropew għandu jkun jista jitmalilu n-nifsu u jkollu dar b'dinjeta u li mandom ikunu vitmi ta' stati mera nirritaw jew vitmi oħrajn jiena nixtieq li soluzzjonijiet konkreti jinstabu ħalli bekk insibu soluzzjoni għal dawn l annijiet fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għal minuta s-sinira Kadenbach. Grazzi ħafna President Kummissarju mill-banda jiena ek ferm kontenta li jissanna għafas legali u eh, madni aħna nużaw din l-iskuża vera ħażina li madni aħna budget u inti jett jett taħseb li wara l-2013 se jkun hemm soluzzjoni ma jiena nemmen li dan huwa trattat eh, ta' sintomi akuti imma jiena inkwetata għax fl-Unjoni Ewropea speċjalment eh, hemm xi politiċi li iwettqu dawn il-politiki li ġelu n-nies jispiċċaw fqar. Umbat id-dizastri naturali ta' spiss ma jkunux il raġuni għal din għal dan il-faqar, anzi il-problemi finanzjarji kawżaw il-faqar u aħna għanna bżon li konna distribuzzjoni, ridistribuzzjoni ekonomika, soċjali, rridu noħol u l impigi noħol u l-intraprizi, kif smajna minn sul Papa Santos, iva, eh, forsi xi darba mux se jkollna bżonna din lajnuna tal likel et aħna naħdmu fuq is-sintemi imma rridu naħdmu fuq il-bazi tal-problema, il-ġustizja ekonomika u soċjali u ridistribuzzjoni, sa nisa għaddu għal catch the eye, hemm 18 il-kellima, 18 il fil talba għal kaċ DI u kif intkom tafu fil-prinċipju irrit jiena nati il-mikrofonu lil ħames persuni. Imma se nipprova jiena naħloq uh, eh, bilanċ se eh, nati um, eh, il-mikrofonu lil disa deputati. Għalek għal minuta is-sur Dias Dimer. Grazzi ħafna President, eh, President, eh, sen tenni l-affarijiet irridu nwessaw il-programm eh, għal dejjem għax dan il-programm huwa marbut ma' solidarjetà speċjalment f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi ħadd ma jista' jiġġustifika le aħna nafu x'inhi l-istatistika x'inhi il- bazi legali għal pak um, xit fisser għal nis foqra jiena ma nixxiex jiena noqgħod nispjegalhom dawn l-affarijiet ma nistawx aħna niġġustifikaw li ma nistawx naqtu lil dawn il-persuni ma nistawx aħna niġġustifikaw li issa se nwaqfu milli se niqfu milli nagħtuhom għajnuna kif għamilna fil-passat jiena nitlop għal ġustizzja ma nistawx aħna nillimitaw l-affarijiet għal 500 miljun dan il-flus huwa meħtieġ għal nies foqra. Il-kriżi qed taffettwa l-iktar vulnerabbli nies anzjani, it-tfal, dawk li m'għandhomx dar, dawk li m'għandhomx medicina mandomx ikel. Għalek jiena nixtieq inħeġġex il-Kunsill jieħu azzjoni ma nistawx aħna inħallu il-nis fqar u muet nara l-ħat f'ir nek f'din l-awla jew fil-kunsil il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna. Iva, dina problema ekonomika, politika, soċjali, nafu li l-Europa għanda bżon, Iva, taħdem fuq livell orizzontali iva għanna bżonna mill-fondi ma mhux biss dan ma jfissirx li għanna bżonn aħna neliminaw jew neħħu dan il-programm li l-nis fuqra ma jimportomx eh, minn fej ġejjin il-fondi mill-politika <laughs> eh, eh, ta' kozjoni il-pak importomx, għalek importanti li aħna nsibu soluzzjoni ta' appoċ sostenibli u il-faqar u l-problemi soċjali iva dina problema tal-Unjoni u kol forsi rridu nfakru li il-politiċi u kol għandhom bżon ikunu iktar responsabli. Rridu aħna namlu mod li kullħat jikontribwixxi nafu li aħna muntanja ta' muntanja ta' ikel li qed jintrema u rridu nieħdu ħsieb dawn l-affarijiet ukoll. Grazzi ħafna, Sur Bowvejn. Sur Bave? President, eh, Kummissarju, illum emmin qed jgħid li dan il-proġett m'għandu xejn jaqsam mal-pakk u jiena se ngħid le huwa ċar li il pakk iva kella bħala lan is-sigurtà tal-ikel dan kien l-ewwel qan u sabiex eh, jaċċertaw li l-prezzijiet eh, kienu raġonevoli għall konsumaturi għalhekk eh, din kienet parti mill-ewwel politika integrata Ewropea lan kien li jiena taw l-ikel li jiena tal-ikel lil kulħadd. Imma jekk qed innaħħu 500 miljun sabiex niffinanzjaw ITER Għalfejn mela hemm id-dubi fuq eh, il-fondi li qed nitkellmu dwarhom illum. Iva wara l-2013 irridu aħna noħolqu rabta bejn il-pakku sistemi soċjali ħalibek li fqarru dawk l-iktar vulnerabbli so jkollhom aċċess għal din l-għajnuna. Aħna rridu nwedu dan u nittama li bil-pakk l-isforzi ħaj jisiru ħalli li fqar jkollhom aċċess dirett għal produzzjoni tal-ikel. Sir Rubiks, <clears throat> Sir Rubik, jekk joġbok. Grazzi ħafna, President. Iva, flimkien mal miljoni ta' nis li jiexu fl-Unjoni Ewropea jiena vera kuntent eh, u nishti nifraħu najt li napprezza li fl-imkien mal-Kommissjoni aħna ksibna dan il-programm konkludejna dan il-programm. Programm importanti kemm għan nies foqra kif ukoll l-agrikultura pereżempju fil-Latvija s-sena l-oħra kien hemm xi 185 elf persuna li jirċevow eh, għajnuna, uh, ġifiri wieħed minn kull 1x-il persuna rċevow l-għajnuna. Ġifiri dan il-programm irrid jitkompla fil-futur ukoll u jiena nixxi nara li aħna nieħdu l-ikel mill-istokkiet ta' intervent u li dan il-flus eh, eh, tiġi finanzjat 100% mill-budget tal-Unjoni Ewropea. U dan għandu jkun ikel li huwa prodott fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Il-Senjor Pasqa. Grazzi ħafna, issa s-Sur Pasqa. Grazzi tal-mikrofonu. Sur President, Kommissarju, il-Konsill għamel blok fuq il-programm terbaġġanet ta' dawn il-nis daqsek foqra għal erba' snin u fl-aħħar jista dan il-programm jista' jkompli fil 2012 u 13. Din hija soluzzjoni temporanja u tibdilit li ġew eh, suġġeriti per eżempju li xiri tal-prodotti għabbażi ta' proċedura kompetittiva u li jkunu ta' oriġini Ewropea. Memx għalfejn indewmu li nadottaw dan il-programm beb aktar emendi rridu nirrispettaw il-massimu ta' 500 miljon euro. Irridu nġildu biex ikunem l-aħjad qassim tal-ikal biex dawk li l-aktar għandhom bżon jibbenefikaw minn dan il-programm. Pero, kommissarju, Irridu nibdew xogħol ukoll fuq il-mekkaniżmu tal-forma ġdida dan il-programm għal perjodu ta' wara l-2013 għax jekk ma nagħmux dan dawk li aktar li għandhom bżonn li kell fl-Ewropa mhux se jirċevu ikel wara l-2013. Grazzi ħafna Sur Pasqa. Is-Sur Galinowski issa. Grazzi ħafna Sur President. Sur Kommissarju, l-Unjoni Ewropea mhijiex miex oazi ta' prosperità u paċi bħal ma jħasbu ħafna. Anzi, għaw ħafna nies li huma inkwetati u ħafna nies li jgħixu fl-Ewropa għandhom problema biex jitimaw il-familji tagħhom. Il-programma tqassim tal-prodotti tal-ikel huwa importanti ħafna. Dan għaliex hemm 18 miljun ruħ fl-Unjoni Ewropea illi għandhom bżonn dan il-programm u dawn mhumiex sempliċement nies mingħajr djar u nies qiegħda. Ejja nżommu f'moħħna illi 40 miljun ruħ huma fil-faqar u 40 miljun oħra qegħdin fir-riskju illi jaqgħu taħt il-linja tal-faqar. Għalhekk qed pjaċir illi irnexxilhom ilħu soluzzjoni. Dawk li għandhom bżonn lajnuna ma jimportahomx fil-bażi legali. Illi kellima li miss l aċċessa l ikel għandu jkun dritt fundamentali għal kull ċittadin, però statistika tur li dan ma tantxu il-każ. Fl-2008 l-għajnuna ta' ikel kienet użata minn 30 miljun l fi 18 l-istat membru, imma fl-2010 kienet kienet 18 il-miljon. Dan ifisser li jett hemm ħafna faqar li u nies li jiddependu fuq għajnuna mill-ikel għalhekk dan il-programm għandu jinżamm fil-futur. Għal dawk illi huma fil-bżonn ta' dan il-programm. Però dan it-tip ta' programm huwa importanti li mhux biss ikun aċċessibbli, imma importanti wkoll li jitqassam b'mod effiċjenti, pereżempju fis Slovakkja kultant itqassim jieħu wisq ħin u jkun hemm ukoll nuqqas ta' ftehim u għalhekk dan jimmina l-proċess kollu. Din il-katina kollha trid tkun qasira kemm jista' jkun u organizzata bl-aktar mod effiċjenti. Grazzi ħafna Sinjura Smolkova, issa Sinjura Antonescu kjoġoba. Sur President, Kummissarju, iż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel bażiku f'dawn l-aħħar snina mill affarijiet diffiċli għal ċittadini Ewropej minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja fiż-żona Ewropea, ħafna aktar nies huma suscettibbli u dajfa il... li kompli dan il-programm huwa importanti ħafna minħabba dan il- minħabba din is-sitwazzjoni u dan ser jgħin 18 miljun ruħ temporan, miżuri temporani huma urġenti dawn ġew mblukkati għal sentejn u fl-ħana kompromess u nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Ċolos għall-isforz illi jagħmel. U rridu nerġgħu nibdew din l-għajnuna kemm jista' jkun malajr għal nies fl-Unjoni Ewropea u rridu wkoll nestendu dan il-programm fil-qafas finanzjarju tal-futur. L-aħħar kellima l-aħħar kellim Mr. Obermeyer. f'pajjiżi ngħidu li jekk tajn malajr l-effett ikun doppju jekk dan qed iseħħ diġà tajjeb, però naħseb illi għandna nużaw il-prodotti tal-ikel ma nistgħux noqogħdu kull darba nużaw is-surpluses, dan jista' jwassal għal għal problemi għandu jkunu strutturi flessibli. Dawn u għandu jkollna aktar minn dawn il-programmi ta' nuna lokali. Ma rridx ikollna politika lokali eh, li hija riġida li tkun flessibli u li nużaw l-għanuna mill-ikel setajn u kol biex nżommu aktar xolijiet ftaħ dan il-pak. Ma naħsibx nistaw irdu il-faqar għanna problema kbira fil- Urrit kolna mod kif nindirizzaw din il-kwestjoni. Grazzi Sir Robert Mayer issa minna tal-Kummissjoni is-Sur Ċolox. Grazzi ħafna Sur President, Sinjuri. Se nagħmel ftit kommenti għall interventi li għamiltu intom. Il-programm tajnuna milli kala l-aktar nis foqra għandu żewġ fuq l-ewwel fuq naħan nishtaqna li garantixxu tħul garantit għal tħul medju għal bdiewa u minnaħa l-oħra xtaqna u koll li provdu għacċess għal likel għal ċittadini Ewropej kollha u din hija raġuni għalfejn. Dan il-mekkanizmu ta' intervenzjoni u minflok ħallajna fidejhom, badna tajna jnuna lil dawn in-nies li l-aktar għandhom bżonn. Il-pak evolvit u għalhekk żviluppajna wkoll l-istrumenti fih dan il-pak u din hi raġuni għalfejn il-Kummissjoni Ewropea eh, tipproponi li jinżommu dan il-programm għaliex anka jekk l-istokkiet pubbliċi ma jkunux hemm mela għat hemm problema għall aċċess għall-ikel għal ċertu ċittadini Ewropej. Din il problema li għadna ma solvejnix u għalhekk il-Kummissjoni tixtieq li tkompli dan il-programm fih dan il-politika soċjali Ewropea. Mhuwiex minnu li m'hemmx politika soċjali fl-Unjoni Ewropea, għandna il-Fond Soċjali Ewropew wara kollox. U mhux l-Unjoni Ewropea biss u l-Kummissjoni Ewropea biss involuti fl-Ewropa anke l-istati membri involuti li jistaw jgħinu u koll. Issa, dawk li għalu li memx futura dan il-programm wara l-2013, nishtiq najdilkom illi il-Kommissjoni Ewropea diġa proponiet illi tkompli b'dan il-budget fiħdan il-politika soċjali u din id-deċiżjoni tal-budget diġa qiegħda fil-imresqa fuq il-mejda tal-Kunsil tal-Parlament, ġifieri rridu tieħdu deċiżjoni fuq dan u wara dik li tittieħed deċiżjoni fuq il-futur tal-budget mela mbagħad żgur li l-Kummissjoni ser tuża id-dritt u d-dmir tagħha illi tniedi wkoll leġiżlazzjoni għal din it-tip ta' Nispera li dak il-punt huwa ċar. Dan ma jfissirx li għalkemm dan il-programm mhux se jkun taħt il-politika soċjali ma jfissirx li ninsew il-ħela tal-ikel, il-problema ta' malnutriment. Rridu naħsbu f'dawn il-situazzjonijiet kollha sar niġu lura fil-Parlament bidejat f'dawn il-qosma wkoll. U biex nwieġeb is-sur Anju għamel komment l komissjoni xtaqt ngħid l-Sur Anju illi aħna qatt ma tlabna l bdiwa biex jipproduċu inqas, aħna tlabnihom biex jipproduċu aħjar. U naħseb li dan huwa approċċ interessanti u mhux stupidu kif iddeskrivejtu int. Issa l-Istur Stajnov nixtieq najdlu illi il-Bulgarija ma benefikax minn dan il-programm ta' nuna l-ikel għax jekk le maħna ma nistawx nisforzaw l-istati membri jipparteċipaw. Dak kollox nixtieq nirringrazzjakom għall appoġġju li Rejtu għal dan il-programm u jiena kontent ħafna illi permezz ta' din id-deċiżjoni nistgħu issa tal-inqas nżommu dan il-programm għal sentejn oħra. Grazzi ħafna kummissarju. Issa biex intemmu dan il-punt fuq l-aġenda ngħaddi l mikrofonu l sur Sjakjerski biex jagħmel kommenti finali. Grazzi ħafna sur President, ħad pjaċiri nisma' daqshekk kappoġġ għal programm dwar id-distribuzzjoni ta' likel. ikel nixtieq mm, kontent li l-kol kemm aħna ferħanin fuq dan. Nixtieq ngħid il-Kummissjoni nirringrazzja tal-li kien determinata li żżomm dan il-programm. Kien hemm numru ta' proposti li ħarġu minn il-Kummissjoni ejja nżommu f'moħħna illi kienet il-bażi legali li kienet ġiet sfidata fil-qorti tal-ġustizzja u mhux l-idea, mhux il-kunċett tal-programm. Kienet il-bażi legali biss li kien hemm dubju fuqha. Huwa minnu il-bażi legali ma jimpurtomx minna dawn in-nies foqra, imma l-Parlament irid jiddeċiedi fuqha u irridu niddiskutuha. Dawk il-pajjiżi biss li huma interessati fil-programm fil jistaw fil-verità jipparteċipawa u l-Kummissarju diġa semmija din l-intervenzjoni hija daqsxejn limitata bħalissa u hemm riformi għal 2014 sal-2020 u l se jkollna bżonn bażi legali għal dan il-programm u jiena konvint illi din il-Kamra żgur se ssib soluzzjoni għalija. Aħna wkoll konxi tal-fatt illi il-programm ser ikun implementat b'mod aktar effettiv. Irid ikun idun nimmiraw għal riżultat. Rridu nitalmu l esperienza ta' stati membri oħra. Forsi aħjar ikollna kuntat ma' l-organizzaturi, distributuri, organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u għom jgħidulna kif aħna nistgħu nagħmlu titjib. Irridu nagħmlu kooperazzjoni wkoll mal-gvernijiet u mal-istati membri. Ejja nittamaw u nawguraw l nfusna